komitati. s sur Omar fil-komitat Envitram, eh, Sinra Kouza, unbat fil-komitat Agri, is-sur Andriju. Entkom xoġġezzjonijiet? Le? Mela dawn il-ħatritu ma konfermati il-minuti ta' din il-laqa se jitres u dim il-parlament fil-sessjoni li mis jek m'għandkomx oġġezzjonijiet il-mozzjonijiet ġew adottati. Hawnhekk waqt din is-sezzjoni dawna se jien li lil dawk li resqu l-mozzjonijiet mod nara l-ebda oġġezzjoni għalhekk nistgħu naġġornaw is-sessjoni tal-Parlament il-vjaġġ